Fine, we're going to start. Um, the Il-rapport għall aċċess għal servizzi bankarji bażiċi. E, Biex għati taqsira, ikon għati ġimistaqsi għal rapport preleġislattiv marbut ma' rakkomandazzjonijiet tal-Kommissjoni fuq dan is-suġġett għaliex ir-rapport tal-Kummissjoni Fil-fat li eh, marbuta skont regoli 50 iżda manda lebda eh, setat leġislativi iżda aħna rridu li ninformaw l kummissjoni dwar l-pożizzjoni tagħna dwar il-passi li nistgħu nieħdu iktar il qudiem fuq dan is-suġġett. Issa nistieden isur. sur eh, U kon sabiex jipprezenta dan is-suġġett. Is-sur sabiex jipprezenta s-suġġett. ħanibda la volja għadu ma tantx ġabru nies. Eh, ħani xaġet dwar ir-rapport in ġenerali. Jina diġa qed qabel illi dan ir-rapport u opportunità kbira l-Parlament biex eh, jippreżenta eh, li nifsu bħala attur fil-ħajja ta' kuljum eh, ta' ċittadini u dan iwassal il- dan ibotta l-qoddim is-swieq naħseb illi il-kriżi il krizi il kriżi fil-fat nessitna nadman il-punt u għanna bżon fil-fat nirżaw l opportunità li għanna bħalissa. Hemm ċerta biża mis-sena li għaddiet illi soft l miex laħjar għodda li għanna sabiex nassiguraw l-aċċess għas servizzi bankari basiċi għal kulħadd. Disa stati membri għalu li mhux qed lebda l-ebda inizjattivi oħrajn, rappreżentant Bulgaru għadda dan l-settur bankarju u rajna għaxar stati membri oħrajn illi ma irrispondewx għall-inizjattiva tal-Komissjoni u ma xettiċi jekk din ix l-aħjar mod ta' kif aħna nista' nassiguraw ehm, l-aċċess għas servizzi bankarji bażiċi għal pubbliku. Issa rigward l-emendi in ġenerali Kien hemm 231 eh, emenda, fil-fatt dan huwa rapport pjuttost qasir. ħafna minnhom huma dwar kontra proposta nixtiequ nippreżentaw lill-Kummissjoni. Fl-emendi hemm diversi fl-emendi hemm diversi suġġerimenti tajbin ġelu nagħmlu aktar speċifiċi u jiena fil-fatt kont grata lihom għandek emendi li tippreżentawna idejat ġodda u ukoll il-memendi li rridu jagħtu l-iktar responsabilità l-istati membri fil-kolom iktar ta' inizjattiva dini l-iktar kwistjoni li għanna bżon diskutu iġifiri kem verament għanna bżon regolament Ewropew u, u kem għandu jiġi eh, indirizzat taħt il-prinċipju ta' sussidjarità mill-Istati membri. Hemm xi elementi oħrajn fir-rapport tiegħi Eh, rigward l-ambitu, jiena kont għamil sejħa għal ambitu iktar wisa bil-lazla li tinata l-istati membri sabiex jeskludu ċerta unjonijiet ta' kreditu fost entitajiet oħrajn. Dan kiku japplika, jaffetwa u koll l siħa pharmacy banks, fil-Repubblika tal germania Hemm min qed l-eżenzjonijiet, hemm min qed issejjaħa l-iktar responsabilità, min isejħa l-inqas eżenzjonijiet, hemm stati membri illi huma nqas familjari ma' settur bankarju fil-stat membru tagħhom stess. U rridu naraw illi nagħmlu l-aħjar għażla fost il minni ikun joffri s-servizzi. L-iktar ħaġa, l-iktar punt importanti li ma jkunniex diskriminazzjoni meta naraw dak li hemm fuq swieq bħalissa, meta naraw illi hemm diversi banek li għandhom pożizzjoni b'saħħitha f'diversi reġjuni, allora forsi għandna bżonn naħsbu f'xi mekkaniżmu partikolari ta' kumpens, però din hija deċiżjoni għandu jieħu l-istat membru. Issa rigward l-aċċess, għandna nimmuraw jinfukaw fuq żewġ gruppi differenti ġifir dawk in-nies li huma dawk li ma tantxu ma tratti għal-banek u li għandhom ma tantx u għadfiċ li jom li jamlu għacċess u hemm ukoll irrasbu fuq dawk il-grupp ta' nies fejn irridu niffaċilitawlhom li jkollhom aċċess għal servizzi bażiċi u dan irid ikun marbut u ċerta transazzjonijiet, anzi transkonfinali huma marbuta biss għaż-żona euro iżda kull pajjiż joħloq rabta mal-pajis miegħu stess, però rridu noqdu attenti li ma noħolqux biżijiet żejjed żejda. Infatti n-nies għandhom id-dritt li jixtru prodotti u servizzi f'pajjiż mingħajr ma jkollhom l-ebda rabta ma' xi stat membru ieħor. Issa f'ċerti pajjiżi huwa kważi kważi impossibbli li tikri ehm, post jekk inti ma turix il għandek kont bankarju. F'ċerti pajjiżi dan huwa l-każ f'oħrajn le u rridu nżommu dan f'moħħna. Dan għet mill-miri tagħna. Issa l-iżvilupp diġitali dan huwa importanti. Jiena ma naħsibx li indirizz tal-email bħal emenda ta' 130 għandu jkun kondizjoni iżda. Issa xinejdu dwar in-nies illi ma m'għandhomx biżejt flus biex ikollhom kont bankarju u għandhom kont illi ehm, jiprevenjom illi jiftħu kont bażiku f'pajjiż ieħor. Jina naħseb illi indirizz m'għandux jiġi esklus minn servizzi bankari ehm, proposta fil-fatt hawnhekk fuq li niprovdu l-identità. F'ċerta stati membri eh, manix ID cards, però din is-sitwazzjoni jista' jkun illi tinbidel l-qudiem. Issa rigward l-ispejjeż dan huwa punt kontroversjali x'aktarx minħabba illi fi Franza il-kontijiet huma bxejn u il-miżati huma fuq smoħrajn, pal per eżempju meta tinata jina ta' self fil-bank, jina naqbel li jibqaw jina taw minar ħlas, pero minar mizati, pero hemm bżonn ikun hemm xi forma ta' mizati oħrajn. Hemm kollegi illi fil-fatt proponew li jkun hemm limitu, eżempju 10 euro, fil-Belġu bħalissa tħallas 13 euro fis-sena għal kont. U kien hemm MP li propona li limit ikun 15 euro. Ġifieri tu naqblu bejnietna, għandux ikun hemm miżati u spejjeż u jekk dan għandux ikun 10 euro u limitu finali għandu xkun 10 euro 15 euro, rridu naqblu fuq figura. Ovvjament il-pajjiżi għandhom jingħataw dritt illi joffru il-kontijiet bxejn jew inkella b'prezz iktar baxx. fil-Kumitat tal-Konsumaturi imxi affarijiet oħrajn li ġew preżentati u mres għalilna preżentaw situazzjonijiet bħal pereżempju jkollok transazzjoni li tkun ehm, mibawta um, iktar kmini mis-soltu, man bat il-ħlas jisal iktar tard mis-soltu, u ma nix ikollna dan id-distak bej meta jisir il-ħlas u meta fil-fat jasal għalix dan jista' jkun problema tal-bank jew kella problema ta' min qed iħaddem. Bħala limitu fuq bħala limit fuq kreditu ma nix natu iktar minn xi jumejn tlieta. L-esperjenza tiegħi fil-settur bankarju tal-Ġermanja nixtieq ngħid illi jidu gost din il-ħaġa fil-banek fil-banek minħabba illi jagħmlu ħafna flus b'dan. Dan kien wieħed mill-punti illi semma li jagħmlu l-banek jagħmlu l-flus meta iżommu l-flus l-iktar żmien għandhom. Fil-Belġu hemm soluzzjoni fil-Belġu fost pajjiżi oħrajn hemm soluzzjonijiet tajbin li diġà qed jaħdmu tajjeb fis-settur bankarju, ma rridux ninsew is-soluzzjonijiet li ġew eżistenti. Fil-gruppi li qed nimmiraw għalihom hemm problema bli l-ewwel ġurnata tax-xar jekk għandi tqis bħala ġurnata ta' kontabilta jew le. Irridu nejn l-istati membri jsibu l-aħjar soluzzjoni. Jiena naqbel ukoll ma' l-inizjattiva tal-Kumitat tal-Konsumaturi li jkun hemm kontijiet bażiċi li u kunu nifurmaw nis dwarom għax jagħmlu sens biss, dan kollu ma sens biss, jek nis kollu formati kunu jafu li jeżistu dawn it-tip ta' ehm, servizzi bankari. Iżda parti minnek irridu naraw illi il-siti elettroniċi u eh, siti elettroniċi tal-banek u l brochers tal-banek fil-fat jinformaw l-klienti taħħom dwar servizzi bankari bażiċi li jeżistu U dan eh, ressaqna qrib il-settur tal-aviz tal, aviz eh, tal avizi legali, tas-settur legali li inti rridu nqogħdu attenti li kwalunkwe pariri li nagħtaw minna tal-bank ma jkunux pariri li jkunu vinkolanti legalment. Dan huwa dan ma punti li għajmu n-nies li kellemtina fil-Ġermanja fil-fatt. Jiena nisab ċert li ħasibu soluzzjoni mm -hmm soluzzjoni li ħat irrifletti eżattament dak li aħna rridu nilħu dak li rridu nfissru. Punt finali. Il-rikonċiljazzjoni barra mill ġudikatura kemm diversi membri illi huma xettiċi dwar dan kollu, min jappoġġaw minn jgħid illi Eh, ma jamiex sens ninvolvu il-konsumatur anka jekk dan huwa punt vinkolanti, irridu nħarsu lejn dan il-punt nerġgħu narak nistgħu xi b'xi kompromess. Jiena nixti nuża l-esperjenza li diġà għandhom ċerta stati membri u nagħmel sejħa l istati membri sabiex ehm, ħarsu lejn l-esperjenzi tagħhom stess fil-fatt. Issa data il data ta' skadenza ris, rridu li ninfurzaw iktar kooperazzjoni mal-konsumaturi fil-fatta ma' opinjoni dwar dan. Issa, rigward il si naħseb li għanna bżon jħdu konsiderazzjoni dak li qed jgħid il-Kumitat Imko. fit ta' meju din l-opinjoni se jivutaw fuqa mek u il-proposta tagħhom ta il-proposta tiegħi u rridu niddeċidu fuq din i illi wara din id-data nifinalizzaw l-eżaminazzjoni tal-kompromess kemm jista' jkun malajr u nresquha għal vot fikon fil-kumitat tagħna. Dak li huwa li xtaqt ngħid, grazzi ħafna lill kollegi grazzi tal-kontributi tagħkom. Thank you, Mr. Kluter. We now come to the shadow. Grazie ħafna Sur Klute. il-shadow rapporters. Wet minnhom huwa Sir Mitchell. Mitchell. Ma nsax naraħawn mela nil-naddu għal grupp SD u l Ludwig. Grazzi. Nixtieq nibda billi ngħid li din kwistjoni importanti ħafna jina nara li hemm valur kbir illi nagħtu drittijiet tal-konsumaturi kollha eh, dan l-Unjoni Ewropea u nagħtu l-opportunità li jużaw kont bankarju bażiku. Dan ikun pożittiv għal ħafna gruppi u ħajtina funzjonar tajjeb u funzjonar aħjar tal-suq wahdini. Issa meta nħares l-emendi jidher ċar illi għandna bżonn Intejbu l-proċess eh, u namlu ktar stret jimxu f'direzzjoni waħda għax jisna qed wessa u eh, kif qed jaħdem. Rridu sistema sempliċi għal eh, sempliċi u ċara għal dawn il-servizzi bankari u dinti tkun ċara fl-emendi ma nistawx għamlu sejħa ġenerali l istati membri sabiex fil-fat jieħdu xi forma ta' azzjoni, irridu nuru illi din kwistjoni qed nindirizzawha bis-serjetà, irridu nagħmluha ċara, x'obbligazzjonijiet l istati membri għandu ikollhom. Nasab li għanna natu l-istati membru, membri naqra flessibilta. Rridu fil-fat determinaw eżattament xinu l-qafas li naħdmu fih. Rridu ikolna sistema illi tista eh, toħroq rabtiet ma' sistemi esistenti li kun nistgħu naħdmu fiha. Rridu illi l-operaturi kollha ikollhom l-obbligu illi jiprovdu kont bażiku kont bankarju basiku, għal prodotti kollha irridu nevitaw li jkun hemm stigma soċjali. U l-operaturi għandhom jinataw il-dmir illi dan it-tip ta' kont ikun disponibbli. L-inqas l-inqas ehm, l-iktar nies anzi li huma zvantaġġati m'għandniex neskluduhom. Rigward l-ispejjeż, naħseb tajjeb tgħidu li di prinċipju li kontijiet bażiċi dejjem għandhom ikunu l-irħas. L-irħas kontijiet disponibli fil-prodotti kollha li huma disponibli li huma qed jiġu offerti dawn il-nies li huma żvantaġġati m'għandhomx jiġu mitluba jħallsu prezz iktar għoli minn ħadd ieħor. Apparti minn hekk naħseb li għandna bżonn inkunu iktar speċifiċi meta nitkellmu dwar l-spejjes xirqa għal-kont bħal dan. Jider illi il maġġorità tan nies ridu dan il-forma ta' lingwaġġ. Jekk ma namlux limitu ċar fuq l-ammont jew inqas ma ngħidux x'naħsbu li huwa xieraq mela l-leġiżlazzjoni ħad tkun dajfa wis. Mhuwiex biżejjed illi nirreferu biss għal fatt illi il-banek għandhom ikopru l-ispejjeż kollha sabiex naċċerta rwieħna li s-servizz ikun jista' jiġi provdut lil konsumatur. Jekk naħsbu li din hija soluzzjoni, ma jkollniex raġun. Għanna bżonn naħsbu sew fl-ispejjeż il-limitu għandu jkun 55 euro. Nitkellmu dwar diversi gruppi. dawn in-nies mhux neċessarjament ikollhom aċċess eh, jekk ma jista' jkun ma jkollhomx aċċess jekk ma jkunx hemm din il-limitu u rridu kol nasbu f'dawn in-nies li jista' jkun ma jkunux jistgħu fiżikament imorru il-bank irridu nikkonsidraw dawn in-nies ukoll. Ma jagħmilx sens li njuraw il-modelli li hemm bħalissa fil-fatt il-modell Belġan huwa pjuttost interessanti għalina. Jina qed nissuġġerixxi illi jkun hemm limitu ta' 50 euro għal kont bankarju bażiku. Jista' jkun limitu, jkun hemm limitu wkoll fuq it-transazzjonijiet persuna tista' tagħmel li sa niddiskuti dan, però jiena konvint illi bil-forsi li tkun hemm xi forma ta' limiti u ħalli nkunu nqogħdu ċerti illi l-prezzijiet tal dawn tip ta' kontit bankarju ma jitilawx wis ma jiġux jqumu ehm, wis. Punti għarri nitkellmu fuq huwa dritt illi inti tiftaħ eh, kont bankarju, ejja naħsbu b'mod pragmatiku, kif nistgħu aħna noħolqu sistema sempliċi u sigura legalment li taħdem sew fil-prattika u kol. Jina għandi ċerta dubi dwar ftit mill-proposti li prezentat il-Komissjoni u li fil-fatu ma riflessi fil-flamendi. Ijedja tajba li nejdu li l-konsumatur għandu mod formali mod formali jeħles mill-kont eżistenti tiegħu qabel ikun jkun jista' jkun ikollu aċċess għal kont bażiku ħafna nagħmel konsumaturi li fil-fatt nixtiequ nilħu b'dan it-tip ta' proposta ħankun qed nisfruduhom u nkunu qed nitilfu anka eh, l-aspett tal-ispejjeż. Hemm ħafna eh, konsumaturi li m'għandhomx wisq flus li mhux qasek sta bene li fil-fatt jistgħu jixtiequ jiftħu kont bankarju iżda ma m'għandhomx biżejjed flus sabiex fil-fatt eh, ikollhom jiftħu jħallsu għal dawn il-servizzi bankari illi fil-flaħar mill-ħar nitkellmu fuqhom irridu naċċertar wieħna illi nevitaw illi ma ndajfux il-kredibilità tas sistema jina naħseb illi l-konsumaturi kollha għandhom ikollhom id-dritt illi jiftħu kont bankarju f'dak il-pajjiż li ma residenti fih. aħna rridu illi noħolqu reġistru sempliċi fejn il-banek ikunu jistaw jivverifikaw jekk konsumat, jek konsumatur u għandux diġa em, kont bankarju dan din tkun soluzzjoni sigura u sempliċi naħseb. U nix nitkellem dwar punt meta nġeri tkellimna fih jew indirizzajnieh eh, fil-flamendi. U dan huwa d-diffikultajiet sabiex niddefinixxu l-kunċetti differenti. Din il-problema ma nistgħux nissolvuha insolvuha billi inneħu il-kontroll dwar l-identità. Ovvjament rridu noqdu attenti ma kulxet nifinanzjaw ċert nifinanzjaw terrorizmu per eżempju, jew urdu attenti li nifverifikaw eh, l-identità ta' dak li jkun, però għandna servizzi diġà li jistgħu jindirizzaw dan kollu. Ħafna drabi tkun tista' ssib soluzzjoni pragmatika li fil-fatt ħares id-drittijiet u l-benefiċċji tal-partijiet interessati kollha qed nitkellmu dwar li tagħti indirizz li dawn li ġib indirizz dawk in-nies li m'għandhomx indirizzi. U hemm soluzzjoni sempliċi għal dawn il-problemi. Jiena fil-fatt nirringrazzja s-Sur ta' xogħlu u jiena ħerqana sabiex nara x'kompromessi nistgħu noħorġu bihom. Mela, il-kellim li mis issa Grazzi, Sur President, ekkjajt Sur Debaker. Jina nappoġġa l-approċ tal-Kommissjoni u dak li għal il-rapporter fuq l-aċċess għal servizzi bankarji bażiċi jina konfint li jekk wieħed ikollu kont tal-bank ikun huwa xi ħaġa li għandek bżonn jekk trid ikollok parti fil-ħajja soċjali u tkun inkluż b'mod soċjali u anki biex inti tiħu l-vantaġġi kollha tassu uniku għalhekk l-istati membri jrid kollhom skema biex jagħtu servizzi bankari fit-territorju tagħhom, imma hemm xi punti li jiena xtaqt inressa. Hemm diskussjoni jekk trix tkun inizjattiva leġislativa jew le. Ma nafx hekk l-istati membri kollha eh, kellhom xi reazzjoni għal rakkomandazzjoni tal-Kommissjoni. Fl-2012 il- kienem leġislattiv, eh, kienem xaħġa dwar dan imma ma Memka kien hemm l-ebda progress imma jien nixtieq nagħti ċans fil-istati membri fejn jkunu jistgħu jagħmlu daw u ngħidulhom li huma jridu jagħmlu xi ħaġa u nistgħu nistaqsu wkoll l-Kummissjoni biex jerġgħu jirreveltu dan f'jannar tal-2013 u jekk ikun jidher li l-istati membri ma jkunu għamlu xejn, għalhekk ma jkunux qed joffru servizzi bażiċi f'pajjiżhom, għalhekk kumbat il-Kummissjoni nistaw nistaqsuha biex tagħmel proposta oħra l-2013. Għalhekk dan iwassalni għal mudell li wieħed irid juża biex nipprovdu servizzi bankarji bażiċi. Jiena konvint għal bżon tal-prinċipju ta' sussidjarjetà hemm bosta stati membri li diġà għandhom dan sistema li diġà għandhom issa ma irridu naraw ir-riżultat se jkun u l-aċċess għas servizzi bankari mhux daqshekk importanti kif organizzat fil Rapport tagħna ma nistax nitlu f'ħafna dettalji u ngħidu l-istati membri xiridu jagħmlu, aħna rridu nħallu l-om l-għażla u nof dawk il-pajzi li diġa għandhom servizzi bażiċi ċerti stati membri li kwalunkwe bank jista' jagħti dan is-servizzi imma f'pajjiżi oħrajn normalment ġili jkun il-bank ċentrali. Għalhekk jekk il-klijenti jiġu rifjutati x'imkien ieħor f'dawn il-pajjiżi kollhom sistemi li jiridu jagħmlu dan u jkunu qed jagħmlu dan imma ma jkollhomx għalfejn jibdlu s-sistema. U barra li joffru servizzi ta' kreditu aħna rridu narraw aspetti oħra ta' swieq, per eżempju, il-prepayment tal-mobile fil-futur leġislativi bħal dawn iridu jiġu konsidrati u ir-regolamenti jridu jiġu adattati skont ir-realitajiet tal-ġurnata u min juża dawn is-servizzi kontra għal dak li għajt ir-rapport jiena minix konventa li l-konsumaturi kollha fl-istati membri kollha iridu jiftħu kont tal-bank jam irridu jamluha l istat membru tagħhom fejn jaħdmu jew fejn għandhom eh, membru tal-familja li jgħixu jew kunu ma' studenti ma jrid ikun hemm rabta mal-istat membru li jkun nkunu qed nsemmu. Irid ikun hemm xi flessibilità. Għalhekk imbagħad l-ispejjeż tas-servizz ir-rapporter qal li dawn irdu kunu b'xejn jiena m'iniex konvin li dan huwa neċessarju. F'pajjiżu Tritħalet bejn 12 u 15 euro insomma bejn wieħed u ieħor. U l-istati membri kollha jrid ikollhom l-għażla biex eh, jagħtu dawn is-servizzi b'xejn jekk huma jridu. Imma jridu nżommu f'moħħna li s-servizzi li diġà jeżistu anke jekk il-prodott ikun b'xej fl-aħħar mill-aħħar xi ħadd irid iħallas U fl-aħħar mill-aħħar forsi <laughs> dejjem il-konsumatur li jrid iħallas huwa ta' periklu jekk ngħidu b'xej. Mbagħad il-fond ta' kompensjoni li kien parti ta' diskussjoni oħra li kellna qabel, intom forsi kun hemm xi miża ta' żgħira li wieħed iħallas. u mbagħad tagħti li kollok fond ta' kompensjoni ma jkomx bżonn li wieħed ikun hemmhekk. Irid ikun hemm fond ta', ta kompensjoni ma jġibx kompetittività ta' kumpens, skużawni. Jekk inti tkun trid xi pagament żgħar għal xi servizz għalhekk ma jkollemx bżonn ta' kumpens, u rridu nevitaw eh, spejjes oħra amministrativi. Mbagħad fl-aħħar irid tinsemmi l-importanza tal-edukazzjoni finanzjarja. ċerti nies m'għandhom lebda kont bankarju għax ma jafux li jeżisti xi ħaġek u m'għandhomx l-arfin ta' x'inhu l-benefiċċji jew x'inhu l-iżvantaġġi li wieħed ikollu servizz li kollu kont. Oħrajn ma tantx irridu li kollhom Allura aħna u mardu jkunu jafu xinu ma l-affarijiet u xem involut u jekk ma jridux li kollon kont tal-bank, għarra nħallu għamek, memx għalfejn nisforzawa. Jina kelli jina nirringrazzja r-rapporter ta' xoll li għamlu nittama li jisibu kompromess fuq din il-kwestjoni li hija importanti ħafna u ħna edin fil-qrib. Um, is on the Mela, issa fissem li CR imis il-kellim il li għanna issa il-wara nofsinar it-tajjeb, grazzi tal-li tajtuni ċans li nkun nista nitkellem għawnek, jgħajt istor strejġek. Dwar dan id-dibattitum, xtaqt namel xiftit kummenti. xinnoti li marbuta mal-elementi li għandi tijaj. Dinja kwestjoni li personalment ma nikkonsidrajx daqshekk importanti għalhekk noti ġenerali kontra dak li qalu l-kollegi ta' qabli jiena naħseb din li kollok jew ma jkollokx kont ta' bank ma jfissirx li tkun esklus jole mill-ħajja soċjali. Ma naħsibx li dan huwa minnu. Għax jiena personalment u intom u kol tafu nies li mandom kont tal-bank u ma jemnux li dan huwa bżonu juri inti l-istatus tiegħek x'inhu. Jekk aħna nippruvaw nilleġislaw b'mod li kulħadd ġifieri jrid ikollu kont tal-bank, ma naħsibx li dan huwa pass tajjeb m'hemm l-ebda dubju li kulħadd kull adult li jaqla għandu paga ġifri li għandu xitħul jrid kollu dritt li jiftaħ kont bankarju ma li ma bank jishtiqu u ma fl-istess ħin jrid ikun hemm ċert tkun relazzjoni bejn il-klient u l-bank jew xi istituzzjoni finanzjarja ma tkun fuq bażi ta' kuntratt bank jew servizz finanzjarju u il-klient jistaw jamlu dan, jitħlu f'dan il-kontrat fuq bażi ta' dak li jkun ta' beneficju għat-tnej li huma u jiftemu kif jistaw jiproċedu mbagħad, jistaw jagħmlu. Jien ħdimt fuq dan u rajt xissir fċerti pajizi tal-pajizi tal-Unjoni Ewropea mill-Eurobarometru. Per eżempju, fl-2005. Fil-Germania, 0.01 tal 0.06 tan-nies ma kellhomx kont tal-bank u fl-2008 Eh, familji li ma kellhomx kont tal-bank kienu 3%. Fi Franza u l-Belġu 10,000 nies li hija ċifra żgħira meta tħares lejn il-popolazzjoni. Il Finlandja, l-Iżvezja, Danimark, mija fil-mija tal-nies li għodu għandhom kont tal-bank Fir-Repubblika Ċeka 89% tal-adulti għandhom eh, kont tal-bank fl-Slovenja, per eżempju. Iżda narraw li 15% biss tan-nies m'għandhomx kont tal-bank. U jekk naraw, nħars lej dan iċ-ċifri, naraw li l-istati membri jafu ma xandom jamlu, mandom xalfej li kollom leġizlazzjoni minnaħa tal-Europa li tajdilom xandom jamlu. U meta naraw daw l-istatistiċi u dawn iċ-ċifri jina nemmen li mux problema fundamentali li il iva jrid ikollhom aċċess ta' servizzi bankarji bażiċi. Imma din hija parti mill-emenda li għamiltin. Jiena nirrakkomanda li l-Kummissjoni trid tirrispetta il-prinċipju ta' sussidjarjetà jiena nemmen li l-Istati membru jafu x'għandhom jagħmlu. U naħsibx aħna rridu nimponu fuqhom. It-tieni parti tal-emenda tiegħi hija dwar il- il-fema li li jrid ikun hemm il-konnezzjoni bejn il-bank u l-klient u jrid ikollhom kuntratt bejnietom jekk aħna rridu nagħmlu definizjoni ta' dan b'mod leġislattiv ta' l-ispejjeż biex ikollu aċċess għas servizzi bankarji bażiċi, mela aħna bħala leġislaturi rridu nispeċifikaw il- prezzitu huma differenti f'pajjiżi differenti, hemm nitkellem 12-15 euro f'pajjiż minnu min naħseb dik xaġa minima. Imma l-istess ċifra forsi fi stat membri oħar tfisser tkun spiża kbira. Għalhekk naraw dan id-differenzi fil-prezzijiet li huma ċari biżejjed fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. U jina naħseb m'għandniex biżejjed informazzjoni biex ikonna definizzjoni ta' dan preċiż. U bad dan iwasal dejjem għall ispejjeż kemm se tħallas biex tiftaħ kont. Jon kella l-ispejjeż tas servizzi lil klient ħafna minna jew xi wħud minn pereżempju s-Sur Schmidt fimko dalodu kellu argumenti fejn li jrid ikun jrid tkun b'xej, ma jrid tkun hemm ħlas, aħna bħala leġislaturi ma nindux nindaħlu bejn il-bank u relazzjoni u bejn il-bank jew l-konsumatur minna l-oħra. Hmm. Ma nemmix li rridu nindaħlu għamna kun involvu ruħna f'dawn eh, nispeċifikaw fil-prezzijiet ġifiri. bat it-tlet ħaġa, meta dawn il- kontijiet bankarji ikunu parti mis-servizzi jew le, trid tkun irdu nimxi fuq it-tradizzjoni x'isir fl-istati membri. Ejja ma nilleġislawx mill-Ewropa u ngħidu iva jrid ikun obbligatorju fl-Unjoni Ewropea kollha. Jew pereżempju ngħidu eh, najdu x-servizz, inkluż u x-tip ta' kont tal-bank. U l-aħħar parti tal-emendi tiegħi tajt li meta aħna nitkellmu fuq leġiżlazzjoni, aħna nitkellmu fuq xaġa li ġrat fil-passat, ġifri nafu illum xġara. Issa ma xim imbastru sejġri fil-ġejjeni, fil għalek irridu nkunu ottimisti minnaħa ta' teknoloġija xina kważi ċert li se jkun hemm servizzi li ġu provduti li huma se jimlew dan il-vojt li hemm fiswi illum. Jew il-dawn il it-tip ta' servizzi bankari kif qed jevolvu. U dawn tintamel parti mill-emendi li jiena eh, għamilt uh, ġifiri. Grazzi tal-attenzjoni. Um, before I come to the report, uh, I, maybe I'm listening to this conversation, I just made a comment that... Um... Is-seba fil-mija tan-nis li fil-komunità ma jużawx il-banek, iva mish ħaġa li għandha xaqsam madħul mal-pagi, ja huma li jibżaw li jiftħu eh, kont tal-bank, għal volja palessa naraw ħafna ferrat ta' banek, ja xaġa normali, għalek fċerti pajjiżi insibu li l-uffiċi tal-posta u anki ħwienet fil-irħula eh, fejn u ma jistaw jużawhom bħala banek. Interessanti fl-Afrika fejn eh, il-banek mhumiex daqshekk tajbin, sabu mod fejn wieħed jiftaħ kont tal-bank hija il-kont tal-mobile. U il-kumpanija tal-jom, tal-jom permess li jistaw jamlu eh, trasferiment, per eżempju, għax huwa iktar faċli għal-jom biex jiksbu telefon, mobile, u ġifiri, memx ek jamlu il-servizzi bankarji tagħhom f'ambjent fejn huwa pjuttost diffiċli bħall-Afrika bil-mobile phone, bil-mobile telephone. Għalek, ġifieri hawn aħna rridu naraw ġifiri x'qed jiġri biex aħna kirridu nilħu l-anijiet tagħna dinja xi osservazzjoni minn naħa tiegħi jiġifieri. Issa jiena nerġa' ngħaddi għar-rapporter biex hawnhekk jalaq din is-sezzjoni. Grazzi. Grazzi ħalli qasir qassi nitkellem fuq dak li qal eh, sur xikluna. Min nofs l-1990 fil-Ġermanja ippruvaw li morri naqra lura għax jiswa ħafna għal biex tiftaħ kont tal-bank ċvert nitkellmu ġifri hemm l-internet banking li uħut mill-banek mhux kollha bdew jagħmlu dan U dak huwa dik hija l-problema li għandna u li kenna għal bosta, bosta snin, imma dawn huma żviluppi differenti. Dan huwa l-punt li na qed nipprova nagħmel. Is-Sur Ludvigson hawnhekk aħna naħseb li b'xift naqblu fuq ħafna affarijiet naħseb eh, nistaw naqblu fuq il-parti il l-oħra. Jiena ma tkellimx fuq il-font ta' kumpens. Hija idea li teffettwa il-kompetizzjoni. Trid tħares lejn dawn il-banek li kolom ċerta eżenzjoni meta inti tkun trid tittihom naqra aktar vantaġġ. U kenna feedback b'mod teoretiku jeżisti dan il-font il-Belġu ma fil-prattika le. Għalhekk jista' possibilment li xaġa nistgħu nagħdu minajra soluzzjoni fuq il-miżati nistgħu nikkonsidrawha hemm il-maġġoranza li jaqblu ma' ma' din il-proposta. Umbat il-kontijiet tal-banek, kif inħarsu lejhom b'modi differenti il ġermanja hemm ftit nies li m'għandhomx kont tal-bank. Għanna eh, konsulenti għal konsumaturi li jagħtu pariri. Hija xiftit ta' problema jekk xi ħadd ma jkollux kont tal-bank Dal-aħħar l-affarijiet ma baqgħux daqshekk riġidi imma fit-tmiem l-1990 il qada kienet waħda li jekk inti ma taħdimx pereżempju ma tkunx tista' issib xogħol għax m'għandekx kont tal-bank. Dawn huma nies li jridu jerġgħu tħu fis-suq tax-xogħol u qed nippruvaw inġaluhom jagħmlu dan bċerti programmi li għandna u dawn huma sforzi li rridu nħalluhom hemm eh, hemm studenti ukoll imma hemm nies huma ċittadini tal-Unjoni Ewropea u rridu nsibu soluzzjoni għalihom jekk aħna se nitkellmu fl-Ewropa għal kulħadd u l-Ewropa għaċ ċittadini. Ġifieri rridu nsibu xi ħaġa l nies bħal dawn anke jekk huma gruppi pjuttost żgħar din hija għandha x'taqsam mas-suq intern, ma naħsibx li rridu nħallu din għall-istati membri. Umbat, kemm minna trid tkun taqa taħt l-Unjoni Ewropea u x'se taqa taħt is-sussidjarjetà? Ma nistgħux insew dan. Imma l-esperjenza mal-komunikazzjoni tal-Kommissjoni fis-sajf li għadda u rrit li f'dan is-settur hemm klijenti li mhux interessati fil-banek, hemm regolament f'livell ta' stat membru li ma tantx jaħdem tajjeb hawnhekk u jista' jkun li f'livell Ewropew jaħdem aħjar. Ma nirdux li tkun ta' peace, ma rridu jkollna qafas ċarta x'qed nistennew minn l-istat membru u l-impressjoni tiegħi hija li faċli nsibu soluzzjoni għal dan u niltaqgħu fil-ġranet li ġejn biex nsibu kompromess. Grazzi. Grazzi l-Sur Klute, mela nerġa' ngħaddi l-iskeda il-voti fuq likon fit-30 u l-31 ta' Mejju, ġifri fl-aħħar ta' Mejju, u l-plenarja jappjanata għal Lulju. Grazzi, issa għanna l-aħħar sessjoni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 So it's not the last session, but... Uh... Din mish laħar sezzjoni, imma im rapport tija hija opinjoni dwar l-20 preokkupazzjoni ewlenija ta' ċittadini u l-imprizi Ewropej dwar il-funzjonament tas suq uniku. <clears throat> Peress li l-opinjoni naqsmu ma' komitati oħra, il-komitat tana inata sitt sitta mill-20 punti ta' tħassib l-ewwel waħda hija it-tax barrier mill-impjegati u l ħaddima transkonfinali mbagħad li tiftaħ kont tal-bank barra il-problemi ta' tassazzjoni il-bat id-diffikultajiet ta' servizzi finanzjarju suq ta' dan un-bat u l aċċess għal miżuri ta' finanzi u sitt waħda hija kif terġa tiħu lura il-VAT fi stat membru ieħor li ċittadini qalu li huma jsibu xi ħaġa li wis eh, diffiċli. Jiena irrevedejt il- ehm, <clears throat> l-emendi li inattaw li raw il-shadow rapporters jina nritnajt hawnhekk li di, din l-opinjoni tiffoka mhux fuq it-ħasib kollu tal-Unjoni Ewropea hemm iktar minn 20 ċittadin. Dawn huma dawn għandhom xaqsu ma' suq intern u hija e, kwistjoni transkonfinali l-mobilità tan-nies. Għalhekk assa nixtieq ngħid li shadow rapporters biex iżommu ma' dan il-punt. Għax mhux tħassib li għandhom x'jaqsam ma kwestjoniet tal-Unjoni Ewropea normali li konna u dimna kull-jum. Jina mandi l-ebda problema minnħut mill-emendi li jina naħseb u nsibu test uh, eh, accettabli li kunta ta' kompromess, per eżempju, mis Sur Epping fejn għandu xaqsa tassazzjoni u l-capital. Umbat, oħrajn li jitkellmu fuq is-suq ewlieni u jaraw li ma waħda minn dawn is-servizzi iridu nagħtu spinta u oħrajn il-suq ewlieni jikkundannaw għax jasbu li mhux qed jagħmel ġid, anzi tara qed jagħmel deni, ma fl-aħħar mill-aħħar naħseb li ħafna emendi pożittivi aħna nistgħu niddiskutuhom imissa l-ewwel nib nisimaw xandu il shadow, xajt il shadow rapporters. U issa nibdew bl kellima mill-IPP għandna lil Sofi. Donc euh, voilà ce rapport euh, euh, Grazie signori. Dan huwa rapport interessanti Għalix is su uniku minn ħafna punti di vista huwa ta' suċċess kbir u aħna il koll konxi dwar in-nuqqasijiet u mod ħażin kif ġili jaħdem. Issu uniku ma jfissirx biss l-adozzjoni ta' regolamentazzjonijiet jew inkella l-organizzazzjoni ta' direttivi iżda huwa wkoll parti mill-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini tagħna. Hemm dawk l-affarijiet li jaħdmu u affarijiet oħrajn li ma jaħdmux. Jiena nifraħ lill-Kummissjoni u lill-Kummissarju Barnier talli analizza fid-dettall il-funzjonament tas-suq uniku. Il-kollega tiegħi rapporta Edward Cikluna u bilanċjat ħafna imma żewġ aspetti bażiċi li huwa l-funzjonament eh, tajjeb tas-suq uniku l-appoġġ ta' tkabbir u l-impjiegi. Jiena naqbel ma l-analiżi ta' Edward u id-diffikultà li jinneħħu l-ostakli fiskali fissu uniku. Fir-rigward ta' tkabbiru l-impjiegi, jiena nappoġġa dak li qal sur Hockmark. Jiena naqbel ukoll mal-inizjattiva tal-Kummissjoni favur intrapriża Ewropea u l-ħolqien ta' passaport Ewropew għal fondi. Dini il-proposta issa edha tiġi analizzata, tinsab qoddimna fil-Parlament Ewropew u kol qoddim il-Kunsill. Dan il-passaport għal dawn il-fondi għandu jippermettilna biex noħolqu lok ekonomiku finanzjarju għal bżonnijiet li għanna dan ser jinkludu kol 11 miljon impiegat u din hija importanti ħafna hija parti kbira mill-ekonomija tal-soċjali tagħna. Dan huwa l-punt ewlieni tar-rapport li jiena ġdat nindirizza mod partikolari. Naħseb dan huwa dokument tajjeb ħafna minn ħadd assur xikluna u nifraħlu. Tajjeb mhux qed nara kelliema oħrajn u għal daqstant Nista' nikkonkludi hawnhekk. Nieħdu nixtieq ngħid li l-votazzjoni ser tittieħed fl-aħħar ta' Mejju bejn it-30 u l-31 ta' Mejju waqt il-votazzjoni fil-Kumitat li ser issir fil-21 ta' Ġunju fil-plenarja ser tmur f'Settembru. Yeah. I'm just being told that the, uh, the next session which is Tiedu li l-sessjoni li jmiss, ġifiri punt 17, u punt 17, għanna din daqxej kmieni, u dan ser jibda kwart oħra, fl-erba u kwart, u minħabba li għet nistennew il-xedaw rapporter, aħna ser nif u għal 15 minuta.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 Okay, uh, Ms. O'Connor. Uh, the title of the session is the uh, European Social and... Signori, il-titlu ta' sessjoni li jmiss hija il-Fond Ewropew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 nishtiq nirringjazza li dawk in-nies li għamlu l-emendi mihomx qegħdin għaw illi wara nofsinhar ovvjament, iżda huma għamlu emendi biex jisaħħu jikkjarifikaw u jtejbu il-dokument. Zmu flimkien fuq il-kompromessi u jiena fiduċjuża li ser inkunu ta' suċċess Nispera li dawn il-kompromessi ser jagħtuna bażi b'saħħitha u ċara biex u lejn mm, il-negozjati ta' trialogu mal-Kunsill. Kifet għanna 137 emenda fostom tiegħi. Bażikament dawn ikopru l-istess ħames punti. L-ewwel wieħed li niksbu il-label threshold 70% ta' investiment fl-intrapriza soċjali. Qed nippruvaw innaqsu il-numru għal madwar 50 jew 30 fil-mija bl-użu tal-flessibilità u l-aċċessibilità. Oħrajn għamlu emendi mhux fuq il-numri fuq il-metodu tal-kalkolazzjoni Għad nifaw namlu kalkolu biex noħol u medja, kolli najt 70% mod ġenerali. Għal fondi kolla. Hemm din l-idea li konna medja. U mbagħad iridu naraw kif se nagħmlu dal-kalkolu. L-idea tiegħi hija li 70% huwa huwa numru ċifra bilanċata sew ma rridux naqsu l-viżibilità ta' dan il-font li huwa mirat li appoġġa eh, l-intraprenditorija soċjali. Fuq dan il-livell naħseb eh, taf tkun xi ftit restrittiva. Minna ħal-oħra, jiena naħseb li għandna bżonn ta' metodu ta' kalkolazzjoni, irridu medja u rridu wkoll najdu kem għanna nieħdu konsiderazzjoni biex nikalkulaw dan, dan il-medja. Naħseb li għanna bżon ta' 5 snin, 5 snin huwa ġustu tajjeb bizzejet. U jekk ikonna dan it-tip ta' kalkolu, dan jista' jagħtina xi sigurtà legali li kieku ma jkollniex. Umbagħad kondizzjonijiet għal label 60 miljon euro għal fondi ta' investiment hawnhekk għandna kolla ta' emendi li huma intenzjonati li autorizzaw fondi ikbar biex bekk ikun nistaw jibbenefikaw mill-label. Sakemm aħna dejjem nirrispettaw u nimxu mal-direttiva tal-AIFM. Jiena naqbel ma' din l-idea Għanna fond ta' investiment u jekk dan huwa inqas minn 500 miljun. It-tielet punt. Definizzjoni ta' intraprenditorja soċjali u kumpanija li ġibli għawa ta' punti għawnek. L-ewel net. Għanna namlu restrizzjoni u inkella nespandu definizjoni ta' intraprizi soċjali tistaw tiftakru li intrapriza soċjali hija kumpanija li hija eh, tipprova kollha impatt eh, soċjali pożittiv jista' jagħmlu profit issa dan huwa byproduct tal-attivitajiet tagħhom. Definizzjoni ta' kumpanija li ġibli kif proposti mill-Kummissjoni huma kumpaniji li joffru eh, servizzi u prodotti lil nies vulnerabbli jew marginalizzati Per eżempju, joffru il-djar il tal-gvern. Jew inkella, per eżempju, katini ta' hairdressers għal nies vulnerabbli bi prezzijiet tajbin. Iġifiri jkun hemm produzzjoni ta' prodotti u servizzi U dawn ikun qed jieħdu in konsiderazzjoni għanijiet soċjali però. Jew inkella kumpaniji li eh, jimpjegaw nies vulnerabbli. Ġifir l-pożizzjoni tiegħi hija din li din id-definizzjoni għandha tiġi mwessa xi ftit. Biex bekk nkunu nistgħu inkopru nies marginalizzati, svantagġati u wkoll biex ikopru nies li joffru finanzjament u solidarjetà. Iżda ma naħsibx li jenna għanna namlu iktar inwessaw iktar dal-ambitu għalissa għalix jinkella label tista tiddevja mill-għanijiet u l-enin taħħa. Il-threshold tal-SME naħseb li għanna nipermetu eccezzjoni għal-housing tal-gvern. Naħseb li irridu neħu il-threshold a favur tal-flessibilita' kumpaniji tal-housing soċjali ma nisamxu morru li l-inmi threshold u naħseb li tkun ħasra kieku nalqu il-finanzjament il il-fond għal-jom li d-daja jiri n-nimlaw il-threshold u naraw eżattament kif ser jiprogressaw l-affarijiet u namlu threshold ieħor ferbe ħames snin oħra. Punt li miss. Intraprizi eligibli dawn għandhom jiġu stabiliti ġewwa l-Ewropa. Din kienet xi ħaġa kontroversjali ġewwa fid-diskussjonijiet tagħna għaliex Nistgħu niddeċiedu permezz ta' dan il-fond li nagħtu privileġġ speċjali lil kumpaniji Ewropej. Kumpaniji li huma stabiliti ġewwa l-Unjoni Ewropea. L-idea hija li l-fond għandu jiġi ntużat biex jibbenefika lil kumpaniji Ewropej. L-użu tal-fondi bħala tip ta' liver ekonomiku għal dawn il-kumpaniji u jagħti privileġġ partikolari l dan is-settur l-intrapriża soċjali. Iżda nistgħu niddeċidu wkoll li niftħu dan il-fond Ewropew lil eh, eh, pajjiżi terzi li u li l-intraprizi ġewwa pajjiżi terzi. U hawnhekk dwar dan għandir bżonn l-opinjoni tagħkom. Idu nikkonċentraw jew fuq l-Unjoni Ewropea jew inkella ikonna ħafna labels li huma applikabli għall intrapriżi soċjali kull tip kemm Ewropej kif ukoll f'pajjiżi terzi. Tielet ħaġa li niftħu għall investituri eh, privati. Kien hemm ta' emendi li jipproponu li naqsu il-threshold għal 100,000 jew 50,000 euro li konna ċifra ta' dan it-tip biex niftħu l-investiment lill individwi jew intraprizi privati. Suġġerimenti ieħor huwa li ngħidu li l-użu għan li usits għandu jinvesti sa madwar 100% f'intraprizi soċjali bl-użu wkoll tal-label. Jina nasab li iktar ħaġa importanti għalli niftħu għall-investituri privati iktar mill-li konna threshold ta' 100%. Jek threshold ikun ikun 50.000 ser ikun hemm nies individwi li ser jinvestu daqshekk għaliex din tista' tkun daqsxejn ta' periklu għalihom. Allura naħseb li irridu nagħmlu threshold għal usit irridu niftħu opportunità għal kumpaniji privati u individwi li għamlu investiment. Din għadak li sen, dan huwa dak li ser niproponu. U għad fl-aħħar, l-aħħar punt. Aħna għandna tlet emendi. L-ewwel tipproponi sistema stretta għall investimenti u mbagħad hemm emenda oħra prezentata mill minn Oli Schmidt. Fejtajt li terz tal-fondi għandhom jiġu investiti. Emmemen doħra li tiddefinixxi ir-responsabilità tal-managers. Naħseb li dak li għanna namlu nistaw namlu għalli li konna verżjoni lightweight ta' din il-proposta u jkonna grupp responsabli innominat biex jagħmel monitoraġġ tal-fondi. U bażikament dan wara li għandi xnajt. Jiena grata li nista' nippreżenta dan ir-rapport lil kumitat. Jiena naħseb li din hija proposta interessanti ħafna. u kifet dwar l-emendi tiegħi għal rapport xikluna dan is-set tal fondi ta' intraprenditorija soċjali Ewropew joffri ħafna intraprizi, 10.000 xogħol u naħseb li għandna normalizzaw regoli f'dan is-settur ġewwa l-Ewropa. Biex bekk aħna nkunu nistgħu jista' jkollna jkollna ekonomija aħjar f'dan il-qasam. Grazzi. Grazzi ħafna bil-permess tijak sur kadrawi aħna ser nitolbu li l-Oli Schmidt biex jikkommenta. Grazie ħafna, Sur President. L-aeroplan ser jitlaqsi oħra u nispera li jirnexxili ma nitilfux. Nixtieq nirringrazzja lir rapporter dan huwa rapport tajjeb ħafna u meħtieġ ukoll huwa pass importanti u tajjeb fir-rigward ta' fondi ta' investiment ġewwa l-Ewropa. Jien għandi erba' kummenti u ser niprova għatijom priorit, npoġġjom fċertu priorità. L-ewwel waħda dwar depository. Jiena naħseb li għandna nqisu reġim iktar ħafif, iktar laxk. Fl-opinjoni tiegħi dan m'għandux jiġi mqabbel ma' l-Alternative Investment Funds. Jekk ser nagħmlu dan irridu ser nispiċċaw nagħmlu l-qafas kollu iktar komplikat. Il-framer kollu komplikat. U għalla san disperni u kompromess dwar dan. It-tieni. Huwa dwar target minimu. Jina għandi emenda ta' 50% u il-proposta hija 70 jiena nispera li ikonna mira iktar baxxa hawnhekk għaliex imbagħad din ser tippermetti li l-fondi ikunu iktar tajbin u iktar aċċettabbli għal-inqas din hija l-opinjoni tiegħi. Tillet ħaġa dwar il-limitu tal-tażmien. Ta Jina nispera li għan nixxina nilħu ftejim emmek u kol. Għalix jina naħseb li leverage għal periodu li ma jistax jaqbeż il-ħames snin u għax ftit diffiċli għal dan it-tip ta' fondi ta' investiment. Nispera li jirnexxina nilħu ftehim tajjeb bizzejet. Aħna l-koll nafu li l-Presidenza Daniża hija mħedġa ħafna li tikkonkludi dan issa li qed toqrob it-tmim tal-Presidenza. Ir-raba punt dwar l-użu ħażin u l-frodi dan mhux intużat għal raġunijiet oħrajn. Dan huwa men din hija emenda 39 u 40 li aħna m'għandniex permettu l-ebda tip ta' abbuż. U jekk ikollna reġim iktar laxk, dan m'għandux jiġi abbużat bl-ebda mod. U li nistgħu nsibu mezzi għal fondi li jistgħu jkunu parti minn dawn l-investimenti. Aparti minn jiena naħseb li dan huwa rapport tajjeb ħafna kifet u huwa pass fid-direzzjoni tajba għaliex naħseb li hemm fondi u hemm fondi disponibbli biex inkunu nistgħu niksbu xi ħaġa ġdida ġewwa l-Ewropa. Il-kwistjoni li titratta il-pajjiżi terzi hija xi ħaġa partikolari ħafna u delikata. Jiena nista' nifhem l-argumenti tagħkom. Iżda min-naħa l-oħra jiena naħseb li Mifem, jena liberali għal dastant ma tantx nieħu gost bil-proibizzjonijiet, bl-ostakli, mill-ebda naħa. Għal santina xi xiftit xettiku biex najt li l huwa każ partikolari Ewropew. Iżda jena kiet nitlob il-flessibilità minna ħatakom, Sinjura, forsi għandi nitlob ukoll nuri xiftit flessibilità jien ukoll, di tfisser reċiproċità, insomma. Ma nafx. Nixtieq nikkonkludi hawnhekk. U skużawni, għax jiena ser nitlaq mbagħad, ser nitlaq niġri. Dak kull mant qal hawnhekk issa eh, t-nizzel f-noti mill-assistenti tiegħi, ġifiri, se nkun naf. s nkun naf x'qed jiġi kem jiena ser nitlaq, mhux mhux qed nieħu recording tagħkom imma bil-miktub l assistenti tijaj qed jikteb kollox, grazzi. Grazzi, Sur Schmidt il-vjaċċi tajjeb lura d-dar issa ngħaddu għas-sur il-kadrawi fisem l-SND. Grazzi, grazzi l-rapporter ta' din l-introduzzjoni u ta' din biċċa xogħol eċċellenti. Jina ma smajtx parti mill-introduzzjoni, però dan kollu jider li huwa interessanti ħafna, dak li qed jintqal huwa pożittiv, qed nenfasizzaw li dan huwa settur importanti. sabiex nattiraw investiment privat tajjeb illi ikonna kwalità il etiketta ta' kwalità Ewropea. Nasab li di ma soċan għandu minajra. Issa sabiex niddefinixxu l-affarijiet b'mod tajjeb iġifiri daw l-intraprizi xqed jippruvaw jilħu, qed nippruvaw nilħu impatt soċjali u mhux biss eh, li jkun hemm profitti għal għall-azzjonisti. Irridu illi nużaw il-dak li jeħseb biex ikun hemm iktar responsabilità u trasparenza. Għandna bżonn ukoll ngħidu kif jew kemm fondi bħal dawn jinvestu fid-reprezi soċjali Naħseb li rajna titjib tajjeb dis-sena meta u titjib tajjeb meta nikkumparajna nikkumparaw mal-figuri tal-li hemm fit-test tal-Kummissjoni. Ovvjament irridu naraw xajkun l-impatt eh, fl-Unjoni Ewropea. Din it-tikketta hija dwar ehm, stati membri fl-Unjoni Ewropea. Min qed investi f'fondi ta' dan it-tip jiena favur illi niftħuha għal gruppi iktar wiesa ta' investituri. Jekk ikun hemm protezzjoni tajba tal-investituri u il-kompromess li tħriġ bih bħala rapporter jidru illi fil-fatt tisegwu din il-linja u dan bilanċ irridu nilħu għam rabta tajba. U rridu naraw hekk eh, dan kollu sa jaħdem minn puntu di vista teknika, però naqblu miegħek ma dak li fuq dan is-suġġett. Issa rigward is-sistema depozitarja. Jiena ftit inqas pożittiv dwar dan. Il-limitu li sema f'dan l-inizjattiva l-ġdida għandu jinżem kemm jista' jkun baxx, għal forsi tu nerġa' nirrevedu dan il-punt, aħna kieku nkunu kuntenti li nipparteċipaw f'dan il-proċess ta' ħsieb irridu proċess kemm jista' jkun laxk. Naħseb li bżonn niżviluppaw għodda wkoll għalkemm naħseb il-Kummissjoni għandha tagħmel dan sabiex l-impatt soċjali ta' dawn eh, ta' dan investiment jista' jiġi eh, mkejjel. Għanna bżonn ukoll naraw x'inhu r-rwol tal-Kumitat Konsultattiv Ewropew forsi għandna bżonn nippreċiżaw dan aħna għanna approċ pozittiv ħafna għal dan ir-rapport u l-grupp tiegħi jisaj poġak, grazzi. Is-Sinjura Luling. Nixtieq napologizza li ma' sinjor Okuni għalix eh, wasalt tart u il-saqsi xħaj jiġri eh, minn emendi 53, u 84. Għalix, jien nemmen għanna nappoġġaw ftuħ għal pajiz terzi. u rigward emenda 53. kif ħan autorizzaw il-dawn il-nies li jgħat għat jamlu ġestjoni tal-użet kif ħanżommuhom responsabbli għad-direttiva 965. Niftakar li kienna rapport fuq il- eh, tassazzjoni fuq tranzazzjonijiet finanzjarji. Ista ma adottajniex l-emendi illi proponew xiftit minna u dan minni sabiex ma' ma npoġġux il-usage taħt il-taħt taxxa fuq transazzjonijiet finanzjari. Iżda naħseb li għandna nistgħu nirranġaw dan il-punt fil-plenarja għaliex sfortunatament in-nies ma femux wis li ma nix inkomplu nipenalizzaw dawn il-fondi. Għax dawn, um, għax jinvolvu fondi privati, fondi privati fuq medda twila jew medda medja ta' żmien u ma nistgħux għandu nippenalizzawhom kull darba ġelhom inħallsu kull darba li xten hekk jiġri. Ma nistgħux illi nġelhom jitilfu eluf ta' euro minħabba din it-tip ta' tassazzjoni. Forsi sinra okuni tkun tista' tgħidli jekk tistax taċċetta din dawn l-emendi forsi diġà dawn l-affarijiet, iżda ma konċaw forsi t-lifċi biċċiet, grazzi. Mill nista' nifhem il-Kummissjoni tixtieq titkellem ukoll? Jgħid il-President. Iva, l-Kummissjoni. Iva, grazzi sur President u grazzi li sinjor Okini u grazzi li l-membri tal-Parlament kollha preżenti hawnhekk għal dan id-dibattitu u għall-emendi li ġew sottomessi. Aħna nħossu li dan jikkontribwixxi sabiex intejbu il test Fil-qosor, forsi nistgħu nirreaġixxu għal punt li għajmet is-Sinjura Okuni li naħseb illi jagħti taqsira ekwa għad dibattitu illi għanna palissa sabiex tkun ġifiri, sabiex tkun tista' tikseb tikketta u limitu ta' 70 fil-mija. Jiena naqbel ma' Sinjor Kuni li il-figura ta' 70 fil-mija hija punt ta' bilanċ bejn il-ħtiġa li nassiguraw illi t tikketta ma titlifx il-valur tagħha ma tiġix imdajfa. Bekk ikun hemm distinzjoni tajba bejn dan u fondi oħrajn u hekk ikollna bilanċ tajjeb sabiex dan ikun attrajenti għall-investituri. Tkellimt ukoll dwar il-possibilità ta' data ta' skadenza. Inti semmejt ħames snin. Umbat wara dawn ħames snin jekk fimt sew din inti kieku Intu, bat t-tirċivi, eh, tkun investejt dawn minn, tkun investejt eh, u tirċivi ċerta ritorn fi 70%. Għanna ma minna l-adda proposta bħal din, minnħabba li naraw li hemm ċerta zvantagġi għal dan. Għaliex il-fondi kolla bżon t-investi f'ċerta entreprizi soċjali fl-axħar ta' dan il-periodu, anke jekk il-prospetti ma jkunux daqshekk attrajenti. Iżda, mill-bqija naħseb li naqblu fuq diversi punti minn fuq din kwistjoni għalhekk inkomplu niddiskutuha. Issa rigward it-tul tal-IFIM u direttiva ħana dan huwa interessanti. Ħadna nota li f'ċerta stati membri u anke fil-Parlament hemm rida sabiex inħallu lil font ikompli juża din it-tikketta anka jekk imorru lien mill-500 miljun lissa ma' qabel. Iżda dan xaktarx iwassal għal diversi mistoqsijiet u narak sabiex narak li dan isegwix il-direttiva IFIM. Iżda aħna naħsbu li dan u l-punt ukoll nisam diskutuh iktar fid-dettall sabiex nilħu qbil. Issa, rigward l-aspet soċjali tal-intrapriża u definizzjonijiet aħna provajna nkunu nofattivi billi preżentajna definizzjoni li marbuta ma dak li preżentajna fil- fil-rapport tagħna fil-dwar l-intrapriża soċjali. Naħseb li nistgħu nerġgħu eh, intejbu din id-definizzjoni għaliex rajna li definizzjoni oriġinali kella impatt negattiv fuq ċerta setturi bħal pereżempju is-social housing Punt importanti ieħor, punt ukoll delikat u rigward li intrapriżi eligibli li jkunu fl-Ewropa. Aħna ma rridniex li jkun hemm limitu ta' dan it-tip. Hemm żewġ raġunijiet għal dan. L-ewwel, Fil-regolament finanzjarju tagħna normalment ma jkollniex limitu ta' dan it-tip għal possibiltajiet ta' investiment. Aħna qed nitkellmu dwar il-moviment ħieles tal-kapital wara kollox. It-tieni raġuni iżda i jew torbot mal-fatt illi ċerta entitajiet illi joħolqu fondi ta' dan it-tip jixtiequ illi jkollhom kemm jista' jkun potenzjal għall investiment biex bekk ikun jista' jkollhom portfolio illi jkun kemm jista' jkun attrajenti sabiex ukoll ikunu jistgħu jaħdmu b'dat ta' skadenza aċċettabbli għana nindirizzaw suq pjuttost ġdid fl-Ewropa u forsi n-nies li jkunu jridu jagħmlu vestiment ta' dan tip ma jkunux ma jkunx hemm daqshekk nisqas kemm nixtiequ. Issa rigward l-investituri fuq l-imnut, aħna ma xaqniex nitkellmu fuq dan u għan li għana nimxu għalih, pero ma naħsibx li aħna lesti bħalissa li niproteġu li niproponi regolament fuq dan is-suġġett hemm fondi għal eh, diġà esistenti li huma attrajenti u għandhom il-qafas leġislattiv meħtieġ, iżda ridna naqdu attenti li jkun hemm protezzjoni, il-protezzjoni kollha meħtieġa. Ħadna nota tal-possibilità li niftħu il-usage billi namlu użu mill-10 fil-mija illi huwa moti il-usets għal assi li mhumiex eligibli taħt dawn taħt il-direttiva u din hekk kif propost mis-sunja kuni iżda il-konsekwenzi relatati ma informazzjoni tina tal-investituri, il-protezzjoni nistaw nofru l-investituri, ma nasbux li hija bizzejiet eh, sabiex tejna nimxu iktar il-qoddim fuq dan il-punt għalissa, issa rikward il-depositories. Aħna diġa diskutejna dan fit-tul fil-Kunsel u hemmhekk eh, ukoll il-Kummissjoni ma sbiex tkun idea tajba li konna eh, proposta ta' dan il-tip dwar l-allokar ta' depositories. Aħna għamilna valutazzjoni għal l-benefiċċji relatati mal-ħlas u ħassejna li l-ispejjeż eh, relatati sabiex kull istaw noħolqu depositri ta' dan it-tip eh, kienu olin wis olin iktar mill-benefiċċji li kieku nieħdu minn dan kollu biex iżem miżewġ punti oħra illi l-industrija nifissa qed u tagħmel referenza għas smih illi fil-fatt seħf tal-kumitat mhuwiex taqsek favur illi noħol u depository. It-tieni punt huwa li rridu kullu ċajt fuq xed nitkellmu. Meta nitkellmu meta nitkellmu dwar dan is-suġġett, naħseb illi huwa importanti illi meta jkollna din id-diskussjoni investigaw ir-risk ċekki u il-funzjonijiet li nistaw nagħtu lil dawn id ċejs. qed nitkellmu dwar telf tassi, qed nitkellmu dwar regoli ma jiġux irrispettati, qed nitkellmu dwar kontro, dwar kontroll estern ta' deposit ta' depositri ġraw li kollox irid ikun eh, jagħmel sens u jkun utli qabel nagħmluh, grazzi. Grazzi ħafna jgħid il-President. Natu l-kelma l rapporter sabiex jikkonkludi. Grazzi ħafna, Senjor President, eżis kollegi. Jiena smajt bir-reqqa lil il kolla kollha li għamlu il-kollegi tiegħi Jina ħanajt fil-qosor illi Iva ħan komplu naħdmu fl-imkien u din il-ħidma għamlu fi spiritu ta' kompromess. Krem atmosfera tajba u nixtiequ l nżommu għadin. Sur Kadwari, Iva, dan huwa punt illi ħadna nota tiegħu u ħanna ħadna għamilna użum il proposta tijak fil fat Naħseb l nżommu ma madan. Sur Schmidt, eh, nitkellmu dwar reġim iktar laxk għad depository. Aħna ma xtaqnix illi namlu użu mis mill namlu użu biss mill-IFIM ma' depositories u kif qalet il-Kommissjoni din hija kwestjoni illi rridu nitkellmu dwarha għal darbohra rridu niddiskutu dan kollu flimkien. Issa dwar l-emendi, dwar il-limiti, nitkalmu dwar il-limiti ta' 70% l-sur u li xmitrit nizra 50%. Nasab li dawn huma punti li huma ħankulat nidiskutu fl-imkien u nistaw nimxu minn hemm. Issa rigward għalet is-sinjor Astrid Lolling, aħna diġà ħadna nota ta' diversi mill-emendi tiegħek u uh, xorta jiena xtaqt li ntaqam jekk fuq livell bilaterali sabiex nindiskuti numru ta' proposti, numru ta' proposti interessanti tijak u inti taf illi, intom taf inti taf esrit illi jiena firlek kollox anka l-fat li tasal tart, jiena naf illi inti marra impenjata ħafna. Nixxenejt li verament apprezzajt l-atmosfera li kien hemm waqt dawn negozjati kollha nixtieq li nkomplu naħdmu flimkien, nixtieq ringrazzja b'mod partikolari lill-Kummissjoni Ewropea tal-li prezentat dan il-regolament eh, tal-li kett prezenti fi diskussjoni nix ringrazzaw kol il-Presidenza Daniza fil-Konsil u il-Segretarjat ta' Likon u verament pjaċir sabiex taħdem ma'kom il koll Grazzi ħafna l-kollegi kollha tiegħi. Regarding the time Mela, fej dak li għandix l-iskeda. Fl-axħar ta' Mejju, 30 jol 31 ta' Mejju u l-plenarju joflu l jew f'Settembru. Inħabru id-data preċiża aktar tard. Issa niġu għal rapport li wasim li ħafna għal dan li għadna kif eh, diskutejna li suppost kellu jiġu diskuss fl-istess ħin imma deċidejna li namlu mod konsekutiv il-Fondi Ewropej ta' Kapital ta' riskju eh, minn Philip Lamberts 114 il-emenda tres u għawnek. Eh, naħseb l-ħjar introduzzjoni tiġi minn Lamberts eh, direttament. Eħe, mela nitkellem bil-Franċiż din id-darba jina naħseb ħafna minn nis prezenti għawnek kif muni Eh, niskuża ruħi tal-li ġej ċiftit tard. Mhuwiex dossier diffiċli meta qabbel ma' oħrajn. Il-xogħol kien kostruttiv, kellna shadow rapporters li ta' Strasburgu eh, ftemna fuq kważi kollox. Issa nsemmi il-punt li għadu ġifir pendenti jekk dawn il-kapitali tar riskju namlonx fl hemm u nintroduċu depository. Naħseb nista' nistanajt, frankament, l-idea ġenerali hawnhekk hija li dan l-arranġament jiġi minn l-LIF fem irti kun wieħed sempliċi jiena nifhem l-argumenti li jintom ressaqtu u nista naċċetom u inkludjom imma jiddependi jekk l-argumenti li konna wara x'inhuma jiena ngħid x'inhuma għalfejn qed niddefend dawn l-argumenti. Il-ħarsin tal-konsumatur Iva u għet mill-argumenti meta qed nitkellmu hawnhekk u niftakru qed nitkellmu fuq 50,000 euro. Qed nitkellmu dwar konsumaturi li għandhom ċertu ammont ta' flus rridu hawnhekk naraw jekk kemx riskju involut fil-fondi ta' investiment li se jkunu qed investu fihom. Naħseb irridu nħallu miftuħa jekk ma ndaħlux fit testa tal-artiklu fil-review clause hija xi punt li l-Kummissjoni trid tħares lejn dan, speċjalment jekk fil-ġejjieni nibdew innaqsu il-limitu tal-fondi ta' kapital ta' riskju għalhekk irridu naraw fejn investituri żgħar jistgħu jinvestu f'dan nkella nistaw nimxu skont il-maġġoranza. Ma nafxini il-pozizjoni tiegħi jina hawnhekk qed ma nafx issa nara fil-ġranet li ġejjin fil nagħmlu mill-Green Week biex nara. Imma mbagħad ftemna dwar il-flessibilità fl-ewwel sentejn qabel mal-fondi jiridu mbagħad eh, iżommu għas 70% tal-limitu u anki meta qed ngħidu li neskludu kumpaniji li jkunu involuti f'innovazzjonijiet finanzjarji. Iva irridu innovazzjoni imma innovazzjoni finanzjarja rajna wis minna dan l-aħħar u kien hemm biss kien hemm innovazzjoni finanzjarja ħażina għalhekk aħjar jekk il-venture capital companies ikkunu aktar għandhom xaqsmu ma l-ekonomija vera mill l-ekonomija finanzjarja u minar dik l-innovazzjoni. E, eh, Naħħejna il-referenza għal fondi ħabba li kienem eh, ċerta rigidità fis sistema zidna wessajna verament definizjoni ta' beneficjari li kunu possibli. Naħseb għamilja fil-rapport tijak u kol, Sofie. u fuq is-self. Il-venture capital. Jista' wieħed jisselef iva, tista' tisselef imma mhux aktar minn minn non-subscribed capital. Għalhekk għalaqna l-bib għal dan fejn wieħed jista' jużhom aktar milli għal venture capital. Iġifieri riskju huwa limitat. Tkellimt fuq id-depository, mussanajt iktar dwar dan ħdimna b'mod kostruttiv. Et nistenna li l-maġorita ta'kom taqblu ma dan id-dossier. l-Unjoni Ewropea xi ħaġa żgħar li tista' tagħmel biex tagħti spinta lill-investiment. Kont qed ngħid dan fil-European Business Summit aktar kmieni irridu l-investiment li għat spinta l-ekonomija u mux il-konsum. Fl-Europa aħna morna wis lejn il-konsum, issa irridu natu spinta l-investiment u regolamenti li sena dattaw it-tnejn li huma huma eh, jistaw jatu kontribut b'mod modest biex ikonna aktar ekonomija sostenibli. Um, we come to the shadow rapporteurs. Tajjeb, wis issa morru għal uh, shadow rapporteurs. U għonek nistaqsaw li sur El Kadrawi. Grazzi Sur President, grazzi tal-flessibilità, jiena niskuża ruħi għax ċirrit nitlaq biex immur flaqa oħra. Jiena nixtieq nirringrazzja r rapporter għax xogħol li jagħmel u għal kooperazzjoni li kienem Iva veru kena laqat fejn kienu ħafna pozittivi, specialment dawk ta' Strasburgu fuq il-kompromessi, il-shadow rapporters waslu għal eh, kompromess ġenerali, jina naħseb ukoll li il-rapport rifletti dak li aħna rridu niksbu b'dan l-instrument, irridu natu spinta lil dan is-settur biex ikun hemm aktar investiment f'industri innovattivi. Punt li huwa ta' importanza ferm għalija huwa li aħna rrid ikonna sistema flessibli u trasparenti. Il-grupp tiegħi wkoll jappoġġa l-idea li konna din is-sistema Tema li ma tkunx riġida, maħniex favur il-depository, sina nifem li rapporter u kol se jati jifok aktar fuq dan, rridu nevitaw l-overburden, fil sistema jkollix aktar pizijiet li tkun aktar attrajenti. U nishtiq u koll nżid li għanna bżon li niddefinixxu l-affarijiet, narawx x'qed jagħmlu l-hedge funds, nikkonsidraw dan u dwar il-limiti. Jiena l-proposta tiegħi kienet li naqsu dawn il-limiti imma trid tiġi marbuta ma' eh, ħarsin għal l-investituri u informazzjoni tajba għal l investuri potenzjali biex ikunu jista jihdu id-deċizjoni blaħjar informazzi. U rridu u koll nistabilixxu ir-rabta ma' dossiers oħrajn li għandhom xaqsmu ma' l-investiment u ma' industri innovativi bħal Horizon 2020 u venture capital instruments oħrajn. Dak li xtaqt najt jiena hawnhekk ġifiri. Jiena żgur li se jkun hemm appoġġ sħiħ għal dan id-dossier. Grazzi. Grazzi, Sur President, jiena għandu l-istess opinjoni jiena hemm kooperazzjoni ma' Shadow Rapporters għalhekk jiena naħseb l-istess senajt bħal għal ħafna kwistjonijiet li għadna il-kompromessi li, aħna t nilħu għal dawn l-aħħar ftit emendi u, u dak li nxaqsam ma' rapporter aħna ftemna fuq bosta kwestjonijiet li kienu importanti għal ħafna minna speċjalment definizzjoni tal-investiment u anki il-numru minimu ta' investiment u anki regoli li għandhom xaqsam għal konflitti bejn bosta nazzjonalitajiet u Importanti għalija u kol kien li rnaxina niftemu fuq il-fondi li jikbru li lin minn 500.000 euro unkonu xorten staw nużaw il-Venture Capital Passport kompromess għax aħna ma rridux li nikkastiga il dawk li jikbru malar dawk il-fondi ġifiri u fuq din il-kwestjoni ta' 50.000 euro kontra l-100.000 euro fejn għandu xaqsam il-limiti għawnek, jina xorta nishtiq nisma l-argumenti mizzewċ żewġ naħa ta' xikun tajjeb li aħna niġbdu aktar investituri għax l europa għandha bżontan, imma mbagħad hemm ir-riski li l-kollegi eh, semmew fuq il- fuq il-flus tan-nies u fuq il-nies li kollom il bank Ġifiri, nishtiq forsi iktar nħares lejn il-50.000 mill-100.000, imma fuq l-kwissjoni prinċipali fuq il-depositories, jiena personalment nemmen li dan ma jkunx mux memx għalfej kona dan il-pis, għax din regolament li għet naraw fejn il-Venture Capital Regulations sar mill-bidunet eh, pala reġi mux daqsek riġidu u rridu nkomplu kif kifinu U jina u koll nifem li mill-konversazzjoni tijaj mal-kollegi li li res u l-emendi dwar il-bżon li noħol u id-depository nemmen li li tħassib taħħom u l-biza taħħom marbuta mal-probabilità li l-managers tal-AIFM jissaw morru għal venture capital reġim li jkun inqas riġitu u din ir-regolament, speċjalment artiklu tnejt ta' dan regolament teskludi dawn il-managers li jaqgħu taħt l ifm meta nillimitaw lassi għal 500 miljun. U hemm il-limitu u d-direttiva ta' dan, ġifiri jina man, man sibx argumenti favur il-depositri u nittama li l-kompromess li qed jipproponi Filip ikun kompromess tajjeb għallina l-kolli ġifieri nittama li issa nistgħu nimxu iktar il qoddim b'dan ir-regolament u u jkun dan anki tajjeb għall-industrija fejn naqsu dan il-perjoda inċertezzi meta nimxu l-qudiem dan ir-regolament. Grazzi. Much. Uh, now it's Mr. De Bakker please. Dankjewel, voorzitter. Um, ook van mijn kant... Uh... Mela, naddu għal-kellim li mis, grazzi sur uh, President, għajti sur Debaker, jina u koll nirringrazzja lil l-kulħat għal-kooperazzjoni bejn il-rapporters u shadow rapporters. Eh, kwestjoni importanti ħafna f'dan is-settur u il- kompromess tal-waqt sen il-ħu u naħseb li kunem maġoranza li jappoġġaw dan. Huwa neċessarju li konna regolament flessibli f'dan il-qafas għax dawn huma fondi se jiġu reinvestiti u se jiffetwaw l-ekonomija vera. Em nuqqas ta' riskju ta' kapital U dan ġviret natu nifs l-ekonomija tana, ħajja ġida l-ekonomija tana, importanti li namlu dan leġislazzjoni li ma tkunx daqshekk riġda speċjalment għall-istituzzjonijiet finanzjarji in ġenerali. L-introduzzjoni tal-passaport Ewropew se jagħmel il-ħajja iktar faċli għal fondi għax ikunu jistaw jkollhom ġestjoni tal-kapital transkonfinali u jgħin l-investituri u toħloq stimulu ta' tispinta għal kapital ta' riskju fil-kompromess li sibna li wasalna li il-ġimma li għaddit għal Strasburg għam ħafna affarijiet tajbin. Aħna se nerġaw nirrevedu il-qada ta' dan mal-Kummissjoni. Il-fund manager se jkunu jibqaw jistaw jizaw dan il-passaport anki jekk kollom ikunu ktar minn 50 500 miljon u mandomx jiġu kastigati jekk ma jkunx hemm suċċess. Ġew interpretati l-affarijiet naqri iktar furxa iktar wiesa. Għalhekk jista' ikun hemm investituri u anke fid-debt funky. U fil-Horizon 2020 u anke innovazzjoni toħra Ewropej dan jgħin hemm xi punti li għadna ma għalaqniex hawnhekk pendenti, mhumiex hemm ħa differenzi kbar, hemm argumenti dwar dan, hemm il-kwestjoni tal ħarsina għall-investitur, l-investituri jafu x'nu l-kapital ta' riskju ma' familjari ma' dan. Mhux bħal meta nkunu għandna x'naqsmu prodotti iżgħar hawnhekk għandna kwistjoni li aktar importanti għal kapital irrit ikun hemm xi profit minnu u hemm mekkaniżmi li huma involuti u um dan huwa wis żejjed biex ikonna sistema għad depositors fejn għanna l-information sheet għal riskju għall investituri ikun sensibli għall-investituri żgħar, jiġifieri prodotti finanzjari sempliċi Jina hawnhekk nifhem li hemm informazzjoni dettaljata li hija żejda għax ma ma toffrix aktar sigurta għal konsumaturi kompromess jidher li kważi l-ħaqni u nittama li malajr inkun nista insolvi l kwestjoni tal-depositi u jiena qed nistenna il-kollaborazzjoni tal-rapporter u shadow rapporters. Mela, In which case uh, mela, jekk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 votazzjoni fi 30 31 ta' marzu u votazzjoni ta', ta Mejju, skużawni. Il-laqa li miss hija 2-7 ta' Mejju fi 3 ta' war nofsinhar. Umba is-sessjoni li jmiss eh, l-għada fit-8 ta' filgħodu fi eh, fid-disa. il fi spiċċat, grazzi.